aħna ehm, din it-talba għal il kumitat tal-affarijiet legali li huwa kompetenti fuq dan is-suċċett. Mbagħad irċevejt ukoll mill-gruppi PP talba għal bidla tal-parlament tal delegazzjonijiet interparlamentari u kien hemm lista ta' kandidati illi ħatkun inkluża fil minizz ta' din is-seduta. Hekk m'hemmx kommenti fuq eh, dawn il- hekk m'hemmx kummenti fuq din il-lista nistgħu ngħidu li dawn huma approvati. Il-kunjomi qegħdin prezenti fid